industrija fuq kwistjonijiet ta' kwistjonijiet tekniċi kwistjonijiet marbuta ma' sigurtà. Rridu niżguraw illi nistgħu niprevjenu diżastri u mhix biss naġixxu wara li kun ġara d-diżastru. li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel dan. Nilse ħafna sur Kommissarju. Wasanna bekk għal tmim del parti tad dibattitu u ngħaddu issa għal pont li jmiss fuq l-agenda taħna. Debattitu nebaħ mill-mistoqsija orali dwar il-kawza, il-krizi, il-kawza ta' mill-irmit tal-vulkan. Περιμένουμε να καθίσει il κύριος Επίτροπος, minna boresna να παρακολουθήσει τη συζήτησή μας. Għan istennew sa' kemm il-Kommissjoni jieħu postu sabiex kun jista' jipparteċipa fid-dibattitu. U se nibdew l-ewwel permezz ta' rapporter is-Sinjura Tikaw, grazzi Sinjura President Sur kommissarju Sur Simpson, skuża ruħu għal fatt li ma jistax ikun preżenti għal dan id-dibattitu. U għabad fil-fat fil-sezzjonijiet marbuta ma' tetjirijiet marbuta ma' ma' restrizzjonijiet fuq il-sħaba tal-ermit fil-Renju Unit, għalek ma' setax jiġi hawnhekk Strasburgu għad-diskussjoni għal daqstan ta' nitkellem fissmu jien il-lejla. Mistaqsira li fuq il-kriżi mill-ermit tal-vulkani hija relevanti llum man kaffi kontest tal- l-interferenzi li jem fi spazju tal-ajru, kif ukoll kellna fi xar li għaddiet fejn rajna ħafna mill-spazju aerju fl-Unjoni Ewropea għal sitti. Missa mhux biss qed nitrattaw ir-riżultat tal-impatt tal- eh, ta' din il-kriżi ta' kawżata mal-vulkan, imma wkoll qed naraw interferenzi imtawla. Iva, tal-limna lezzjonijiet importanti wkoll sibna risposti il- il-kawzi tal eloq tal-ispazju tal-ajru waslu sabiex nikkonkludi li rridu insaħħu l-pożizzjoni tagħna fuq livell Ewropew qudiem interferenzi fit-tul. Qoddimna għanna sfidi gbar minħabba li ma nafux eżattament l-interferenzi kemm se jdumu. Illum irrid nagħti assigurazzjoni li l-mekkaniżmu li għanna sabiex nittrattaw. Interferenzi qed jaħdmu kif suppost u fejn rajna noqqasijiet fl-aħħar ġimgħat qed nippruvaw ukoll noħorġu b'rimedju għalihom. Il-regolament ta' ġitiet ta' passiġġieri kien importanti ħafna sabiex niprovdu safety net sabiex niżguraw illi ma jkunux il-passiġġieri li kollhom jerfaw ir-responsabiltajiet finanzjarji tal-interferenzi u li ma jispiċċawx abbandonati minn il-kamra l-elu tal-ispazju tal-ajru wassal sabiex Noħol pressjoni fuq linji tal-ajru sabiex jirfaru s sajti tawn, specialment dritti tal-passiġġieri u kompens eh, li kunem hemm bżonn. X'feedback qed tikseb il-Kommissjoni fuq trattament ta' Passiġġuri u passiġġieri li ma' assigurazzjoni tista' tagħti l-linji tal-ajru qed jelfgħu responsabilità anka skont il-liġi. Aktar minn hekk is-sitwazzjoni preżenti esponit il-djofija ta' dawk il- passiġġieri li ibukjama linji tal-ajru ta' pajjiżi terzi u li drittijiet tagħhom mhumiex applikabbli. Kif il-Kommissjoni qed tipproponi li tindirizza dan qasijiet fil-liġi? Kmin ħafna f'din il-kriżi irrekonoxxejna telf finanzjarju li soffriet, soffrew ħafna din tal-ajru. Kull pakket ta' kompens l-linji tal-ajru għandu jizgura li l-kompens tkun indirizzata lejn setturi differenti, mhux biss l-linji tal-ajru nifisom u li kompens jekunu ta' natura wiesa fuq livell Ewropew. Naf li stati membri ħaj kunu favorevoli aktar minn oħrajn għal dak xaqsam għajnuna finanzjarju lill-linji tal-għajdu tagħhom. Il-kommissjoni x'assikurazzjoni t tagħti sabiex ikun miżuri sabiex nevitaw distorzjoniet fil-kompens għajnuna li tingħata lill istati membri sabiex ikun hemm livell ugwali għal kulħadd. Issa ngħaddi l-iktar punt importanti llum proċeduri sabiex niddefinixxu no-flight zones l-Unjoni Ewropea. Interferenzi kontinwi fl-spazju tal-ajru fl-Unjoni Ewropea għal darboħra poġġa fiċ ċentru tal-attenzjoni id-definizzjoni ta' no-flight zones. Tħassib l-istati membri qed jiġu kawti zzejiet fl-implementazzjoni ta' zoni fejn ma jsir ma jkunx hemm titjiriet. U U kol qed naraw li jista' jkun hemm densità olja wis ta' titjiriet il-toħeluq ta' eh, ta' l-spazju aerju fil-stati membri qed juri li hemm bżonn approċċ iktar konġunt fuq livell Ewropew u m'għandux ikun hemm approċċ differenzjat li qed naraw fil-preżent. Jiena wkoll konxja li l-Kommissjoni qed tkompli tisħaq fuq it-titjib ta' ġbir ta' data u metodoloġija sabiex nagħtu stampa aktar dettaljata ta' riski involut ta' riski marbuta ma' eh, titjiri titiru fil-sħaba tal-irmiet ximpat se jkun hemm fuq restrizzjonijiet fil-seħħ palissa u anka kif se niddefinixu b'mod no-flight zones. Finalment rajna il-valur ta' koordinazzjoni Ewropea meta niġu għal risposta għal kriżi ta' sħaba tal-irmiet u kol rajna il-ħtieġa għal kooperazzjoni aktar meqrub mill-qrib u anka l-inizjattiva ta' Single Sky u anka pjantazzjoni sabiex l-Unjoni Ewropea kontista tindirizza problemu bħal ma taħjar fil-ġejjini. Grazzi ħafna, issa nadi il-mikrofonu il-Kummissarju Kallas għal-Kummissjoni. Signora President, onorevoli membri, nishti natikom Is-sitwazzjoni kif inhi llum rigward din il-krisi tal-irmi tal-vulkan li għandu xaqsam mal-avjazzjoni. L-Unjoni Ewropea kellha effett negattiv ħafna bħala konsekwenza tal-isbrof tal-vulkan fuq il-bicċa kbira tal-Ewropa u għalek għanna dawn il-sustanzi li huma perikolużi għall-aeroplani u għall-magni tal-aeroplani u għalek kien hemm periklu u għalhekk l-awtoritajiet nazzjonali kellhom jieħdu deċiżjonijiet skont l-iżvilupp li kienet isir fuq livell nazzjonali biex jaqgħu l-ispazju tal-ajru kollu li kien affettwat minn dal isbrof L-Unjoni Ewropea mill-ewwel eh, rispondiet għal problemi prinċipali billi konsidrat il-ħtieġa li jkun hemm approċċ iktar differenzjat kif nistgħu nimmaniġaw ir-riski u għalhekk l-Unjoni Ewropea ħadet inizjattivi fil-weekend ta' 17-18 ta' april li għaddew fl-imkien ma' presidenza Spanjola biex jittikordina bħala riżultat ta' dan ix-xogħol fil-kooperazzjoni tal-Istati membri u tal-Industrija iddefinixxu proċeduri ġodda fil-laqa straordinarja li saret fit-19 ta' april f'din sena. U din il-proċedura ġiet aċċettata biex ikun hemm il-ftuħ bil-mod il-mod, mod koordinat eh, tal ajruporti ta' dak iż-żmien u l-ispazju eh, tal-ajru. Wara dilazzjoni immedjata, il-Kummissjoni preparat rapport dwar il-kriżi tal-irmiet tal-Vukan u rċivit eh, appoċ wiesa ħafna mill-Ministri ta' Trasport fil-laqa tal-4 ta' Mejju tal-2010 meta kien hemm rapport li foka fuq is-sitwazzjoni attwali u kien hemm ukoll sforz biex ikun hemm indirizzat il-fatt li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tieħu azzjoni fil-futur jekk ikun hemm problema bħal din. Fl-aħħar 10 tim Ovvjament rajna li din situazzjoni għada teżisti, il-vulkan għadu attiv u għadu jizbroffa u l-eluq tal-spazju tal-ajru qed ikompli skont il-sitwazzjonijiet tal-klima u għalhekk il kommissjoni qed tassegura li jkun hemm fil konsil ta' Trasport u l-konklużjonijiet li tieħdu fl erba ta' Mejju jiena kuntent li diġà tieħdu bħala konsegwenza ta' dik il-laqa il krizi kienem deċizjoni li kunem ċellula ta' koordinazzjoni tal krizi u għalek qed nistennew li konna din il ġimma li niftemu dwar dan. Irdi kienem hemm xi ukoll nominazzjoni tal-koordinatur fuq dan il-qasam u kienem il komitat tal-Eurocontrol Dak li għandu xaqsam kif taħdem kol u kol kienem komitat illi wasal għal konklużjoni tiegħu fis-7 ta' Mejju. Li għasa kella il-bicċa xogħol illi kunem standards kif tistaw daraw kemm jistgħu jkun tellerat il-livell tal irmit fl-ajru u kienem ukoll kreazzjoni ta' task force biex naraw xejn kif qed issir il-forecasting fl-Ewropa kollha biex jistgħu intejbu dan it-bassir ħalli bekk ikonna eh, żgur illi f'din il-kriżi ikun hemm eh, eh, ġestjoni tajba fiha. Skont l-ispettativa ta' dawn il-Ministri ta' Trasport f'din laqgħa tal erba ta' Mejju għalhekk qegħdin nimxu f'dawn il-rakkomandazzjonijiet. Grazzi, Kummissarju, issa imiss fisem il-gruppi politiċi u nibdew bis-Sur Marinescu għal PP e, għal 3 minuti. Grazzi, uh, Signora President, l-izbrof tal-vulkan f'April urina ċar illi l-Europa miex lesta għal dak li se jiġri memx kondizzjonijiet ta' titjir tal ajruplani ġusti u il-Kummissjoni nnota li tatna fl-2009 għal kemm tnaqqas ir-resistenza minn l-Stati membri sar ftit dwar dan u naraw kemm ma kienx utli l-implementazzjoni ta' dal-pakket li sar fil-2009 għaliex jekk l-Istati membri iwarbu l-ħtiġijiet jista' jkollna sema wieħed ġol Ewropa u jeħtieġ għalhekk ikonna rotot diretti u nikkonsidraw mhux biss il-fruntieri nazzjonali. Għalissa n-nies ma jridux dan, iridu l-implementazzjoni maġġela ta' pakket għal sema uniku. Ovvjament dawn il-miżuri jistgħu jkunu utli ħafna L-ewwel net jeħtieġ li jkollna blokok ta' spazji tal-ajru fl-Ewropa illi jirrispettaw eh, il-ħin stabilit sal-axħar tal-2012 imma jeħtieġ konna gwida fir-regolamenti u l-konklużjonijiet tal-erba ta' Mejju ma jirreferux għal dan din il-gwida li hija meħtieġa biex l-istati membri jkunu jistgħu jużaw biex itawlu iktar fit-tul biex jieħdu deċiżjonijiet. Barra minn hekk jeħtieġ illi jkun hemm eh, mod ta' operat kif tista' tara dal-ispazju tal-ajru bil-kontroll ta' traffiku skont il dawk tal-ġirien biex ma jkunx hemm wieħed fuq l-ieħor u bekk il-frontieri nazzjonali għandhom ikunu maquda ma' sistema tal-kontroll tal-ajru kif jiġi operat. U li illi mhux meħtieġ illi bħalissa nħarsu lejn regolament ieħor tilet wieħed biex npoġġu flimkien dawn il-blokok. Għaliex jeħtieġ l-implementaw is-sistema binqas pejjeż possibbli u malajr kemm jista' jkun l-aħħar stati membri li se jitħlu ġo Schengen u ma jidrix li jgħanna nżommu il-regolamenti biex naslu għal dan. Grazzi, issa kadawi għal 3 minuti. Grazzi ħafna, President. Nishtiq l-għol net ringrazzja l-Kommissarju għal tweġiba kwistjonijiet li ma għannix tweġiba dwarom u għalek nishti li jtina tweġiba għal dawn il-fat li s-sur Simpson ma jistax ikunaw turi ċar kemm hija importanti din il-kwistjoni. Ma nistax nkunu nafu minn qabel dak li sejġi mħabba f'sbrof ta' vulkan. Mhux kwistjoni ta' mobilità imma wkoll fuq l-ekonomija. Hemm riżultati negattivi ħafna. Fil-fatt, il-staġun tal-vakanzi tas-sajf se tibda ftit oħra u jista' jiġri illi se jkollna narġaw nagħlqu l-ispazji tal-ajru għal darboħra u għalhekk ma nix naħdmu biss fuq miżuri strutturali biex l-ispazju tal-ajru jkun iktar effikaċi, imma jeħtieġ li konna aħjar sistemi iktieb ta' eh, management tal-kriżijiet li jingħalaw ċerta koordinazzjoni, ikun hemm idea tajba li jkun hemm ċertu tip ta' koordinazzjoni, imma nistaqsi kif tara da xej illi kunem dekjerazzjoni ta' missjoni ta' dan l-unità ta' koordinazzjoni. Rajna koordinazzjoni f'ajra ħafna f'daw l-ħarġimatu bħalissa ma' l-ebda mod sistema li nistaw niddefinixxu situazzjoni, speċjalment dwar id-drittijiet tal-passiġġieri per eżempju, u għalhekk jeħtieġ li konna deċiżjoni eh, ċert fuq livell tal-Unjoni Ewropea li titkun f'tema u kol kif tista' twassal il-passiġġieri li huma mitlufa din hija parti prinċipali tad-dibattitu l-passiġġieri l-Europa għamel xogħol pozittiv ħafna fuq din il-kwistjoni imma tem nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni dwar dan. Per eżempju, terzi pajjiżi illi ma jitħlux fl-iskop tal leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ ikun hemm ċerti ftehim ma' dawn il-pajjiżi terzi biex dina tinbidel Nukol jed neħtieġu li nimplementaw b'mod aħjar mill-Istati membri stess. Smajna dil-ġimgħa l-Italja imponiet sanzjonijiet fuq Ryanair din hija ħabar tajba u jħadġiex naraw daqxej l-assessjar fuq dan u neżaminaw x'inhu riżultat fuq dan fil-Unjoni Ewropea kollha. Se jkollna l-ajru uniku Ewropew, ma x'inhu dwar il-ferrovija? sistemi differenti fil-pajizi differenti u għalek għadu miex tiġi konsidrat bħala alternativa. Għatem ħafna xisi imma forsi nistaw nimxu l-għoddim un bla dubju ta' xej kollok l-appoċ tagħna. Grazzi sur kadrawi. Issa fissem il-Grupp Liberali u Demokratiċi is-Sinjura Meisner għal 3 minuti. Grazzi, President, Kommissarju, Eżattament wara l-izbrof tkellimna dwar il-problemi tal-traffiku bil-ajru u notajna illi huwa meħtieġ it-traffiku bl-ajru għas-settur tat trasport qed naraw illi mhux biss passiġġieri ma anke ħwejjeġ li għaddu minn posta l-ieħor huma ma mitlufa u mizmuma u għalek il-problema dejjem tikber u għalek nafu ċar issa kemmu meħtieġ li kunem trasporti blajru. Hemm ħafna kriżijiet kbar fil-linji tal-ajru f'din l-industrija u għalu sa tijiem forsi naslu imma 20 ġurnata tista' tkisser għal kollox is-sistema għal żmien twil ma nix nitkellmu dwar kumpens imma E, għal żmien itwal dana jkun meħtieġ u dina wkoll hekk itqal minnaħa persuni oħra u dan edu f'sitwazzjoni ta' test biex naraw jekk ikun hemmx affarijiet miżuri e, eċċezzjonali biex ikun hemm ċerta kompens għal din e, bħala miżura biex intaffu in rigward l-ajru uniku Ewropew ma teżistix din. Inqasna illi konna dan u ma nistawx nwaqfu zbrof ta' vulkan imma kieku kenna ajru uniku forsi kien konna nqas friction biex nmexxu l parti siġiri minn posta liħor. Issa diġà bdejna ċertu xogħol ta' koordinament u dana sar b'mod bżejt malajr se jkun hemm ukoll dal-ajru uniku imma kemm se ndummu biex naslu għal dan. Forsi ma tistax it beġiba ċara imma ġeġa diskutejna jekk is-settur ta' ferrovija b'koordinazzjoni aħjar jista ikonna dan imma dana baqa biss fuq il-karta u ma sarx fil-prattika x'kien ikun jista' l iktar passiġġieri b'mod żgur. U fl-aħħar net jekk għandna sistema ta' kontroll tal-kriżijiet l-istitut f'Londra biex jagħti informazzjoni dwar il-terremoti eh, u eh, forsi nistgħu nżidu l-vulkani wkoll ma' dan. U l-informazzjoni kellha tkun maħduma bil kompjuter u x'nistgħu nitalmu mill-Istati Uniti u mill Indonezja għaliex iktar għandhom zbroffi ta' vulkani xini huma l-informazzjoni, kif huma moni aħjar, imma jħtix naraw daqsxejn il-konsegwenzi fejn il-postijiet l-aktar eh, teknoloġiċi il riċerka fil-Ġermanja turi li jħtix li konna network speċifiku għal dawk li għandhom xaqsmu mal l-isbrof tal-vulkani u ma dal rimit li joħroġ minnhom u hekk forsi nistgħu ntejbu t-teknoloġija fl-interess tat trasport u tal-passiġġieri. Is-Sinjura Lichtenberger hekk joġobhom. Grazzi ħafna. Meta jinala l-spazju tal-ajru huwa meżura preventiva neċessarja f'dan il-każ u għalhekk kena insibu sistema aħjar biex namlu l-affarijiet mod aħjar wara li saret l ewwel darba u issa t-tini darba. Dan ma ġarax la fil-koordinazzjoni u laqqas fil-miżuri li jittieħdu. Għal darba oħra, il-mod kif il-passiġġieri ġew trattati hija ħaġa il-bot mill kif għandu jkun idealment. Ma kellhomx informazzjoni, meta kellhom jistennew għat titjiri tagħhom u għalhekk jeħtieġ li ntejbu l-affarijiet u rridu nixtieq nkun naf meta se jkun hemm pjan biex nistgħu ntejbu. Jina koll għandi mistoqsija dwar il-finanzi u l-kumpens possibbli għal linji tal-ajru forsi ma tantniex risposta dettaljata kommissarju dwar dan. Din hija ħaġa essenzjali fid-dibattitu tal-lum kif din il kustjoni se nsolvuha jeħtieġ naraw min min se jkun kompensat jekk mhix il-linji tal-ajru u se jgħaddu dan il-flus il passiġġieri u rigward in-nies ta' kummerċ li tilfu ħafna laqat importanti hemm xi kompensa li jom il-dawn ukoll jew inkella l-kummerċanti illi ma setaw xie waslu l-esportazzjoni tagħhom biex iwassluhom hemm xi kompensa l dawn ukoll ma jidirlix illi is situazzjoni attwali illi hija bilanċata għal konsekwenzi kollha ta' din is-sitwazzjoni. Jeħtieġ naċċettawha il-linji tal-ajru se jkollhom ta' ċertu sussidju dwar jew ċertu naqis fil-tassazzjoni fuq il-fuel tal-avjazzjoni dawn huma kwistjoni importanti u għalhekk qed nistenna li jkollna risposta dwar dan. Grazzi. Grazie Grazzi, issa l-onorevoli Zile. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Sur Kallas, Sur Komissarju, ta' da kollu li huwa merfdawn l-aħħar ħames tiem, forsi nistgħu ngħidu li l-ewwel jumej u tliet tiem forsi ma kinux laqwa f'dak l għandu x'aq azzjoni. Iżda jiena naħseb li l-Kummissjoni għamlet biċċa xogħol tajba u koll deċiżjonijiet tal-Kunsill. dwar dan is-sema uniku Ewropew u l-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru. Naħseb li ħafna dawn il-miżuri ittieħdu fil-waqt. L-istess mod aħna rridu nifmu illi il-pressjoni il pressjoni għolja minnaħa tal-kummerċanti, il-politiċi, il-passiġġieri u d-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu dwar il-bażi leġislattiva attwali fl-Unjoni Ewropea fl-Istati membri dwar il-ftuħu l elu tal-espazju tal-ajru. Għaliex jekk eh, immaġinaw kieku kien hemm inċident minħabba l-irmiet tal-vulkan. U kieku il-Kommissjoni kienet ħadet deċiżjoni l-ħażina. Ejja u naħsbu x'seta ġara f'każ bħal dan. Hemmhekk kieku eh, konon kunu qegħdin niddiskutu mhux it-telf li sar imma min kien forsi responsabbli minħabba din is-sitwazzjoni. Kien ikolla sitwazzjoni differenti quddiemna. Bażikament irridu eh, nieħdu azzjonijiet fi żmien qasir f'dak li għandu xieqsam drittijiet tal-passiġġieri sura l-kadraw id-diġa semma li bosta linji tal-ajru ma kienux konformi ma dawn id-drittijiet tal-passiġġieri u hawnhekk aħna ma nix nitkellmu dwar titrijiet minn pajjiżi terzi ma dwar linji tal-ajru mill-Unjoni Ewropea illi abbandonaw l-passiġġieri tagħhom u raw kif jistgħu isalvaw butom. Irridu naħsbu aktar dwar l-implementazzjoni ta' drittijiet tal-passiġġieri fiħdan l-Unjoni Ewropea. Hemm sfida oħra fuq medda twila ta' żmien. U din tikkonċerna nuqqas ta' konnessjonijiet bejn bosta mezzi ta' trasport. Grazzi onorevoli Zile. Issa l-onorevoli ħena. Grazzi. Jiena naħseb li mill-bidu net aħna rridu ngħidu li l-prinċipju ta' prekawzjoni irrid jidħol fis-seħ jekk ikun hemm fil-periklu l-ħajjiet il-prinċipju ta' prekawzjoni ma jrid jiġi interpretat b'mod allarmanti għaliex iċ-ċittadini jaħsbu li din kienet xi ħaġa li aħna ma konniex kapaċi nwieġbu għaliha. L-użu ta' dawn il-modelli mhux aġġornati ma kienx użu xira u hekk ġara l-professjonisti tal-avjazzjoni suġġerew illi e, kieku suġġerew illi jkun hemm flights ta' titiri ta' verifika kieku konna nevitaw din it-taħwida sħiħa. Ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea ġew imwarba u ġew abbandonati minn saħansitra l-gvernijiet tagħhom u għalhekk irtu kunem hemm inkjesta eh, parlamentarja biex eh, jinkisfu l-affarijiet, jinkisef il-qer li kien hemm waqt din il-kriżi. Grazzi tassew, issa l-onorevoli imbrasas għall-EFD. Signora Presidente, zis kollegi, Sur Kommissarju. Jiena mhux ser nerġa' ntenni l-idejat illi semmew il-kollegi tiegħi dwar l-iżbruffar tal-vulkan u l-konsegwenzi da dan l-iżbruffar għal passiġġieri illi nqabdu fl-ajruporti. Jiena kuntent illi deċiżjoni dwar l-implementazzjoni tas sema uniku Ewropew illum qegħdin iħduhom minn konsiderazzjoni u il-blokok funzjonali tal-ispazju tal-ajru u l-koordinatur ser eh, jibda l-ħidma tiegħu mill-bidu ta' Mejju. Madan ukollu aħna ma nistgħux inkunu żguri li fil-ġejjeni aħna nkunu nistgħu namministraw sitwazzjonijiet bħal dawn. Għal daqstant Probabilment aħna irridu natu aktar attenzjoni l-istrateġiji illi jistaw forsi jinkludu mezzi alternativi ta' trasport kif semma kollega mill-Ġermanja. Per eżempju, il-ferroviji. Ejjew nieħdu l-pajjiżi Baltiċi in konsiderazzjoni. Aħna ninsabu fil-parti ta' fuq tal-Ewropa u l-isbruffar tal-vulkan. tal ewropa u l isbruffar tal vulkan u rritna kemm huma meħtieġa il-ferroviji. U aħna jina ndif moħi il-proġett tal-ferroviji tal-Baltiku. Jina nifem li jeżistu situazzjoniet bħal dawn f'reġuni oħra imma jina l-lum qed nitkellem dwar ir-reġjun tal-Baltiku. Jina nemmen illi dan jista' ikun ta' bilħaq soluzzjoni. Per eżempju, jekk ikonna konnessjoni mal-Polonja bil-ferrovija, aħna nkunu nistaw, kun jista' jkollna aċċess għall-Ewropa tal-Vant, tal-Punent. Jekk li aħna nistaw ninqataw mis-sistema ewlenija tal-ferrovija fl-Ewropa u probabbli f'pajjiżi Ewropej oħra jeżistu sistemi moderni ta' ferrovija. dan kollu, Aħna m'għandniex sistema żviluppata tal-ferrovija fil-pajjiżi Baltiċi, jiena nixtieq nistaqsi il-Kummissarju jekk hemm xi pjanijiet biex eh, ikun hemm riċerka fuq eh, proġetti alternattivi ta' trasport. Jien nixtieq nkun naf jekk hemmx rieda politika suffiċenti biex jekk ikun hemm kriżi simili fil-ġejjeni aħna nkunu nistgħu nevitaw sitwazzjonijiet bħal dawn milli saħħu. Grazzi, Signora President, grazzi li jgħataw sul kallasu għax-xogħol li qed tagħmel f'dawn il-ġranet diffiċli. Dan id-dibattitu bil-fors kellu jsir. U disgrazzjatament ma nistax naslu mal rezoluzzjoni definizzjoni. Għanna ħafna numri negattivi fil-ekonomija. L-eluf ta' passiġġieri baqat baqgħu mingħajr possibilità li jtiru imħabba f'ċerti direttivi u reglamenti. Kien hemm force majeur f'dawn l-affarijiet u kien hemm iktar affarijiet illi kien hemm konsekwenzi li setta kellna katastrofi globali. Rigward il-linji tal-ajru intilfu miljuni u miljuni ta' euro fuq livell Ewropew issa kellhom bżonn din id-daqqa ta' siq qawwija illi bekk iżjed u iżjed dew inaqsu u kellhom jgħalqu ċerti eh, linji tal-ajru. Rigward it-turizmu nafu eżattament fejn saru eh, kanċellaw ħafna kuntratti u bekk ħafna intilfu ħafna flus. U kol kienem tibdil ta' tendenza ta' preparazzjoni ta' kuntratti biex jistaw jaħsbu għal-futur. Il-Kummissjoni ma għandhomx situazzjoni li jistaw jkunu jafu xini il-krizi u jittrattawa għalek jattiċ li kritikaw, nikkritikaw kritikaw li nafusna kem bżon u ma nistax ndwarbu il-responsabilta għalix kullħat ħadem ħażin tard u b'mod ineffiċenti. L-istati għalix għadu fuq deċizjonijiet u għadu l-ura il damu erba' tiem biex ikun hemm reazzjoni u bekk ma kienx hemm disgrazzjatament bizzejiet eh, risposta ta' malajr. Ir-risposta tal-Kommissjoni llum qed tarġa' tirrepeti l-miżuri huma miżuri li għamlu sens imma mhumiex konkreti u m'hemmx ħin msemmi. Mhux qed nitkellmu dwar eh, xi ħaġa li għaddiet, fija fiha llum l-istess problema u għalhekk jħetix nafu eh, ma nistax niġġieldu kontra l-elementi kif għal meta tlifna wieħed kien hemm wieħed famu Spanjol li tilef, tilef battalja. Imma jekk aħna nagħmlu minn kollox nissa dan il-vulkan jista jirvina l-ekonomija Ewropea ħafna għar mill-kriżi ekonomika li għandna. U għalhekk jeħtieġ li nkunu Eh, ġenerużi biex ikonna possibiltajiet alternativi biex nistaw innaqsu u għalek mux qed nagħti responsabilità għal kommissjoni jew il konsil imma jeħtieġ namlu eh, diagnostika tajba biex ikunu nafu biex neħħu il-kriżi li kellna qoddimna. Grazzi President. Grazzi issa il sinjura Ajala Sender. Iva, grazzi President. Ningrazzja il-Komissarju Kallas Kallas dim din il-krizi illi ġiet minħabba fil rmiet tal-vulkan illi l-lum reġa kellhom u ċerti postijiet fl-Unjoni Ewropea. U kol il-proposta il proposta tal presidenza Spanjola illi mhux biss l-linji tal-ajru u tal-aeroporti imma għalhekk nixtieq nifraħ l-Komissjoni li tħares b'mod globali lejn dawn il-problema u s-Sur Tajani u s-Sur Almunja illi qed jaraw dan il-problema b'mod iktar globali. It-tieni punt, jekk naraw daqsxejn l-urġenza tal-problema jeħtieġ li konna dan il-koordinatur illi jaħdem biex naraw daqsxejn l-ostakoli li hemm u importanti li mexxu l-qoddim u li jkun hemm ċertu flus finan ta' finanza illi ikonna din il-koordinatur uniku. X'riserva kien hemm fl-erba ta' Mej meta saret il-laqata tal ministri ta' Trasport u li huma l-Istati membri jeħtieġ li tajjeb niftħu u nkunu nafu eżattament fil-star settur tal-vjaġġi blajru. E, kien hemm ħafna noqqas ta' ftehim rigward il konsil biex naraw daqsxejn l-implementazzjoni ta' dan. U għalhekk il-Kummissjoni jeħtieġ illi timxi l qoddim speċjalment bil-low cost u ħallew u appondonaw il-passiġi tagħhom u hekk l-opinjoni pubblika hija ħafna kontra dawn u għalhekk sur komissarju Stidnek, illi jkun hemm pilot project illi il-grupp tiegħi semma għal budget tal-2010 biex ikun hemm rispett u protezzjoni l passiġġieri fl-aeroporti biex bekk ikun hemm jitieħdu il-miżuri neċessari min-naħa tal-konsumaturi u tal-passiġġieri. Ek naħdmu wkoll favur il-ferroviji bħala biex ikun hemm netwerk fl-Ewropa kollha kemm u bħalba għanna per eżempju f'Ġospanja bej Barcellona u Madrid jeħtieġ ikollna sistemi alternattivi E f'dak li qed isir ukoll fil-telekomunikazzjoni u fil-żona tal-elettriku tal-enerġija elettrika. Grazzi ħafna. Προσπαθήστε να κατάλληλο το χρόνο, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Grazie tassew. Onorevoli Sender, ek joġbog zomma l-ħin disponibli. Għani verri ħarkan għal-mil ta' nofs. Grazie, Senjora President. L-opinjoni tiegħi dwar dan id-dibattitu huwa dwar l-impatt fuq eh, l-ajruporti l-aktar periferiċi u l-linji tal-ajru li għandhom problemi. Jiena ngħid fuq gżira illi hija wara gżira oħra illi tinsab li lin mill-kosta tal-Ewropa. U l-ajruporti periferiċi tagħna u l-linji tal-ajru tagħna u importanti għal konnettività u mobilità. Hemm bosta ajruporti reġjonali fil-punent, il-kosta tal-punent tal-Irlanda. Issa minħabba illi Aħna viċin l-Irlanda għanna bosta problemi meta jidniġu biex nitrattaw il-konsekwenzi tal-irmit u għalek eh, il-Komissjoni tipromuovi sovranità f'dan il-każ. L-istati membri rridu jingħataw flessibilità f'dak l-għandu xaqsa majnuna tal-istat tal-aeroport periferiċi apparti minn hekk hemm bosta linji tal-ajru li diġà jinsabu fil-problemi finanzjarji jistgħu jfallu minħabba fek u ejjew nqarqux bina nfusna dan mhux ser eh, jisparixxi dan ser iwassal għal telf ta' postijiet tax-xogħol telf ta' bdawn il-postijiet tax-xogħol u għalek problemi fis-suq. Dan naraw kif l-Unjoni Ewropea jista' jkollha rwol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 kemm dwar distribuzzjoni tal-għajna finanzjar kif ukoll l-amministrazzjoni tal-kriżi li għandna dispożizzjoni fl-aħħar u importanti li naraw li jkun hemm leġislazzjoni attwali li titpoġġa fis biex l-lini tal-ajru iwafqu l-titjiriet tagħhom għaliex jaqblilhom. Qegħdin naraw li l-piżijiet finanzjarji huma sinifikanti ħafna fuq l-atturi kollha, il-passiġġieri, l linji tal-ajru u l-ajruporti. Mistoqsija hawnhekk min hija minu responsabbli u min qed iġol fuq spallejh il-piżijiet finanzjarji. L-onorevoli Duran minuta u nofs. Grazzi tassew. Inti tkellimt dwar sistema ta' amministrazzjoni tal-krizi. Dawn huma problemi illi rajnihom qabel. Jiena nixtieq nisħaq dwar l-importanza tal-interoperabilità u s-sistema ta' reservations għal ferroviji għaliex għandu jkun aktar faċli biex wieħed juża l-ferroviji meta jkun hemm problemi fis-settur tal-avjazzjoni għaliex mhumiex biss il-vulkani li joħolqu problemi fil-qasam tal-avjazzjoni. Hemm affarijiet oħra li ġellu l ajruplani ma jtirux. Jiena wkoll nixtieq nitkellem dwar il- il-riskju u l-coverage tiegħu fis-settur nnifsu. Meta jkun hemm problema aħna naraw li jinqalgħu problemi ta' finanzjament u għalhekk hemm diskriminazzjoni bejn il-kumpaniji u l-operaturi. U tinna ta' għajnuna tal-istat differenti li l-kumpaniji differenti. Minħabba id-daqs ta' dawn il-linji tal-ajru Naħseb li għanna bżon regoli simili għal dawk eh, tas settur finanzjarju dawn jammela li kum mandatorju biex u ma jkollhom assigurazzjoni għal dan it-tip ta' riskju, per eżempju billi jilħu assoċjazzjonijiet reċiproki li jistaw ikopru situazzjonijiet bħal dawn. Jien nixtieq infakkarkom illi il-fuel tal-avjazzjoni mhuwiex taxxatu dan huwa eċċezzjoni għal bosta regoli il-linji tal-ajru iridu jikkumpensaw lil passiġġieri wkoll u dan l-infiq m'għandux iħallsu minn ħalla sittaxxa l nervu li fost 3 minuti. Aħna lkoll nafu id-dannu li ġi kkawżat u qed jiġi kkawżat minħabba l sħabat tal-irmiet aktar minn 100,000 titira eh, ġew ikkanċellati u aktar minn 12 miljun passiġġieri ma setgħux jivvjaġġaw kif ridu. Prodotti u tabija ma ġewx trasportati jew kien hemm dewmien negozji u SMEs ġew affettwati u linji tal-ajru tagħna u l-ajruporti tagħna soffrew telf katastrofiku. Jiena nemmen il-linji tal-ajru Ewropej weħidhom tilfu aktar minn 2 biljun euro f'dan it-taħwit kollu hemm xi ħaġa waħda ċara. Il-trasport tal-ajru huwa importanti immens għall-ekonomija Ewropea u bħala individwi individwi aħna niddependu fuq enerġi fuq industrija tat trasport bħal din fejn hemm sigurtà ewlenija u għalhekk il-Kommissjoni għandha twieġeb mod deċiżiv minħabba li kien hemm il-titjiriet li ġew ikkanċellati. Ma jridux biex nitrattaw il-kumpens finanzjarju ma wkoll biex ikun hemm ħeffa fl-implementazzjoni tal-miżuri. Jiena nemmen illi l-istat ma jridx mod artifiċjali jappoġġa il-negozji nafu illi r-riskju huwa parti minn ġestjoni ta' negozju dawn huma sitwazzjonijiet eċċezzjonali aħna qatt ma rajna daqshekk danni għall-industriji mill-11 ta' Settembru. U minħabba l-problemi li qed jiffaċċjaw bosta stati membri jiena nixtieq nappoġġhom illi huma ma jappoġġawx industrija illi eh, qed tagħmel daqshekk telf. X'nistgħu nagħmlu fil-ġejjin biex nittrattaw kriżi bħal dan? L-ewwel ħaġa l-linji tal-ajru jiġu involuti f'diskussjonijiet mm, li jitrattaw l-eluq tal-ajru Apparti minn hekk dawn id-diskussjonijiet iridu jisiru b'mod sensibbli. Jiena minnix kontra ideja bħal din, imma jien nemmen li hemm bosta mistoqsijiet li għadhom irdu jiġu eżempju, Pereżempju, ma, x'inhu rwol illi persuna bħal din trid tagħti kont ta' xola? Kif tista' tejb is-sitwazzjoni attwali? Jiena ħerqan għal dibattitu serju dwar din il-kwistjoni qabel ma tiġi implementata xi tip ta' leġislazzjoni għaliex eh, eh, respons mhux tajjeb jista' jwassal għal dannu akbar. Nistgħu naraw ukoll kif l-Amerika ta' fuq titratta kwistjonijiet bħal dawn. Fir-Renju Unit aħna napplikaw l-istess metodi pal-lekejo, imma l stati Uniti japplikaw metodu aktar miżurat. Jina nasib nistaw nitalmu xaħġa minnom. Irdu niftakru kol li meta jisiru deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea dwar l-eluq tal-ispazju tal-Ewropa, l-impatt ta' dan dawn id-deċiżjonijiet ma jifqux fil-frontieri tagħna. U irridu hemm diskussjonijiet mal-bqija tal-pajjiżi eka fl-aħħar sur President pala persuni li faslu l-politika ħna responsabilta biex niżviluppaw viżjoni strateġika fuq medda twila ta' żmien fl-Unjoni Ewropea l-avjazzjoni. rridu nieħdu konsiderazzjoni d-dimensjoni internazzjonali jiena nemmen irridu nappoġġaw it-twaqif ta' miżuri biex intejbu l-ġestjoni. Irrid ikun hemm ukoll il-claims għal kumpens iżda fl-istess waqt irrid rridu nagħmlu riformi ibbilanċati. Grazzi. Issa l-onorevoli Paska għal żewġ minuti u nofs. Grazzi tassew, Sinjora President, Komissarju, Sinjuri. L-luq tal-ispazju tal-ajru wara l-isbruffar f'April tal-vulkan tal-Iżlanda ikkonferma li trasport bl-ajru huwa tassew vulnerabbli għal restrizzjonijiet u kundizzjonijiet ta' titjiriet. Mhux biss eh, din is-sħabba tal-irmiet imma anke iċpar, il-rwiefen, il-borra dejjem ikkawżaw problemi kbar għall-linji tal-ajru biex huma joperaw it-titjiriet tagħhom u għalhekk il-linji tal-ajru responsabbli ikollhom assigurazzjoni biex huma jkopru it-telf f'każ ta' avvenimenti mhumiex mistennija. L-ispejjeż ta' din it-tip ta' assigurazzjoni hija inkluża u fit-tariffa illi aħna nħallsu. U għalhekk il-passiġġieri jixtru biljett illi jinkludi l-assistenza meħtieġa jekk jinqalaw avvenimenti straordinarji bħal dawn. Nixtieq naġa' ntenni sur Kummissarju illi il-passiġġieri bażikament iħallsu lill linji tal-ajru meta huma jixtru l-biljetti tagħhom biex huma jkunu jistgħu jirċievu assistenza jekk ikun hemm avvenimenti straordinarji. U mbagħad il-linji tal-ajru jistgħu jieħdu l-kumpens mill-assigurazzjoni tagħhom. Iżda fl-Unjoni Ewropea hemm min mhux qed juża s-servizzi ta' trasport dan mandu xej xjaqsam ma dan il-negozju u mhux aċċettabbli illi nitrasferixxu telf fuq l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa tajjeb illi l-gvernijiet ma jridux jagħmlu tajjeb għal dan. Għaliex jekk il-linji tal-ajru jiġu rimborsati minħabba restrizzjonijiet, hija l-assigurazzjoni tagħhom illi trid tihom il-kumpens hekk kif ikun ġie maqbul fil-polza tal-assigurazzjoni. Wara kollox l-affarijiet hekk jaħdmu ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha jekk huma jitilfu darhom minħabba nirien jew inkella jekk is-silġ jagħmel dannu l-soqfa tagħhom huma ser eh, jieħdu l-kumpens mill-assigurazzjoni jekk ikollhom assigurazzjoni. U l-ebda linji tal-ajru, l-ebda gvernijiet muma ser eh, iħallsu għal djar aħjar per eżempju, u għalek għalix u ma jridu jħalsu għat-telf għall-linji tal-ajru. Dinja xaġa assurda u għalek jiena konvent illi ma hemm lebda ġustifikazzjoni għall ebda tip ta' appoġġ għall-linji tal-ajru illi jingħata mill-gvernijiet ġifiri mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Pasqua. Issa l-onorevoli skif kiski 3 minuti. Grazie ħafna, Signora President. Wara l-izbruffar ta' april tal-vulkan fl-Izlanda, il-traffiku fl-ajru spiċċa staġnat fl-Ewropa. Ma kien tortaħat, imma kien hemm effetti negattivi fuq passiġġieri u linji tal-ajru kollha fl-Unjoni Ewropea soffrew minn dan. Kenna ħafna passiġġieri li spiċċaw abbandonati ma kienux jafu laqas meta jistaw jaqdu l-ewwel titjira l-unika informazzjoni rċevew kien iktar informazzjoni fuq aktar eluq ta' spazji tal-ajru. U ovvjament ma tista' twaħħal fħadd għal dak għandux jaqsam azzjonijiet naturali, madanna kollu hemm bżonn inħarsu lejn il-mod kif l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha il huma responsabbli għal sigurtà tal-passiġġieri reaġixxew. Jina jidir li il-reazzjoni tagħhom ma kienieġ u ukoll meta waslet waslet tartwis. Rajna kaos totali u l-passiġġieri ma ġewx informat fuq meta serġaw jibdew mill it-titjiriet u din hija xi ħaġa li tibqa teba sewda fuq l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Kummissjoni. Xaqt inkun naf il-Kummissjoni xed tippjana li tagħmel li kien hemm żbruffar ta' vulkani fil-ġejjieni. Se tagħmel il-Kummissjoni kif kien hemm paraliżi simili fis-settur kif il kummissjoni se tejjeb l-informazzjoni għal passiġġieri f'sitwazzjoni simili. Jiena ma naħsibx li dak li pjanat il-Kommissjoni sissa kien biżejjed. Is-Sor Danelis għal minuta u nofs. Grazzi. Kommissarju, l-eluq ta' żewġ aeroporti kbar il-biraħ f'Londra u Amsterdam minħabba sħaba ta' irmiet jindika illi dak li rajna f'April ma kienieċ ħaġa straordinarja li m'għandix impatt fit-tul ma tistax tirrepeti ruha. Is-Sur Simpson mhuwiex hawnhekk. <laughs> Dan ovvjament jirrifletti ċar kemm hija kritika s-sitwazzjoni. Għaddejjin minn żminijiet diffiċli ekonomikament, qed naraw ħafna linji tal-ajru jinaqdu flimkien u dan ovvjament ħalli impatt fuq l-impjegati. Qed naraw telfin ta' kuljum f'dan is-settur. il-danni qed ilaħqu l-400 miljun dollaru u dan ovvjament qed iħalli l-aktar impatt fuq l-iktar li nintilajru dajfa u għatmannix l-istrumenti li permettuna nevalwaw ir-riski fuq livell Ewropew. U wkoll ma jpermettinniex li nużaw l-informazzjoni kollha disponibbli għall l-istati membri u hemm il-possibilità li dan il-kaos jista' jirrepeti ruħu U għal-daqstant irrid ikonna l-possibilità sabiex l-Unjoni tikkoordina l-azzjoni tagħha. Dan sabiex tipprova teleb il-problemi illi qed iffaċċjaw l-inni tal-ajru u l-passiġġieri. Grazzi Sur Gallagher minn nuta nofs. Pażġir tal-ajru fl-Irlanda iffarċaw diffikultajt gbar l-Irlanda hija gżira. Non zanajt iktar minn kull inkwestat membru ieħor. Jiena kontet nivvjaġġa li Strasburg. Dil-ġimgħa ħadd dajsa lejn Wales, mbagħad eh, vjaġġajt sa Folkestone u hemmhekk ferrovja minn Strasburgu. U dan juri wkoll it-batija tal-Irlandiżi fl-aħħar ġimgħat il-Ministri ta' Trasport fl-Unjoni Ewropea identifikaw tliet żoni fej jista' jsir titjir. Però sakemm stabilixew dan eh, kien hemm ukoll żviluppi. Jiena nappoġġa bi sħiħ l-isforzi sabiex Insaħħu l-introduzzjoni tal-konċett ta' Single European Sky, dikrazzjoni ta' Madrid adottata fi frar mill-Presidenza Spanjola, stabilixxiet roadmap sabiex nimplementaw din il-politika u mandi lebda dubju l-Komissarju li għatman għallum se jmexxi propju dan il-proċess. Ir-rwol ta' Eurocontrol għandu jkun mar mm, eżaminat mill-qrib għandu jinata poteri ola u mhux biss rwol ta' koordinament. Ibira kienem kien hemm konġunt bej l-Irlanda Renju Unit fuq kif nistaw intaffu l-interferenza fl-vjaġġar blajru, xaħġa n-nilqaw ferħ. u kol et niprofaw nirrekonoxu kull frontiera politika u dan u kol ifakkarna kemm hija qawwija natura u issa huwa meħtieġ illi politika ta' trasport mm, fuq il-żoni tal-ajru tkun imsaħħa, grazzi. Sur balċi tisal minuta u nofs. Ikkeġabkom zommu malħina l-katalikom. Grazie ħafna, Signora President. Konsekwenzi tal-izbruffar vulkaniku inħas mal sistema ta' trasport kollha fl-Ewropa, iktar minn 100,000 titira ġew mħasra, u l-konsegwenzi ovvjament laqtu iktar minn 10 miljun passiġġieri, il-konsegwenzi kienu korra ħafna għal pajjiżi fil-levant tal-Ewropa għaliex pajiz fil-fan tal-Europa mandam lebda alternativa għal dak xaqsam trasport spiċċaw izolati. Dan jiġbet l-attenzjoni għal fatt li għanna bżon networks aħjar ta' trasport u għanna bżon noħol u e, Trans-European Networks anka għal għal tabija mux biss għal passiġġieri għanna bżon tras sistema li ma tkunx aktar dipendenti fuq trasport blajru għanna nifukaw fuq mezzi oħra ta' trasport, speċjalment fedan l-Europa. Mżon noħolqu sistema li tkun aħjar minn dik l-għanna l-lum li tkun ta' beneficju għal passiġġieri u anka għal ħidma kif suppost tal-ekonomija tagħna. Jiena wkoll nappoġġa l-idea ta' interkonnessjoni ta' aħjar u mżon noħolqu konnessjoni ta' aħjar, mżon nappoġġaw il-korrituri ferroviarji l-ħolqien tagħhom fl-Ewropa u aktar minn hekk hemm bżonn nifokaw aktar fuq il-ferrovija li x'dawn jipproduċu aktar valur miżju tal-Ewropa kollha kemm hi. Aktar ferrovija wkoll jagħti vantaġġi li passiġġieri. Grazzi ħafna. Naddu issa proċedura catch DI jekk iġobkom kollegi titkellmu x'l-iktar minn minuta, is-Sur Martin. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Yo voy a hablar de turismo, un sector. Eh, grazie ħafna. Se nitkellem dwar turizmu għandna 12 miljun turista u it-turisti jeħtieġ li jkunu żguri f'dak li għandhom xaqblu. U jekk dina se ħaġa li tirrepetiruha kontinwament se jkunna riżultati drammatiċi, speċjalment għal Canary Islands tant nies huma affettwati, il-hotels, il-tour operators, il-restauranti, kollha dawna se jkollhom effett ħażin. U bekk se jkun hemm tant telfin kbar u bekk dana ovvjament se jkollna riżultati negattivi ħafna. Rigward biex ikonna miżuri immedjati dwar dana f'dak li għandu xaqsam biex nużaw tajjeb, jitrattaw tajjeb u kol l-passiġiri. Marriċ nikkritika dak li sar jew dak li ma sar sa issa, imma tajjeb illi jar sta jieġri u għalek jatix l-nestru ruħda għalih. Grazzi. Kadenbach, eħtu l-għodora, ena lebto. L-onorevoli Kadenbach, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sr. President, Sur Kommissarju, Xtaqt nirringrazzjakom eh, tal-fatt li komplejtu taħdmu sabiex tipproteġu l-interessi tal-passiġġieri. Fl-aħħar jiem rajna spekulazzjoni mhux biss fis-settur finanzjarju, imma wkoll fil-qasam tas-sigurtà fit-traffiku fl-ajru wkoll. U dan ma wassal għal xejn, għagrazzi tal-la però jina nissuġġerilkom illi tkomplu fl-sforzi tagħkom nissuġġerixxi wkoll illi tippromuovu drittijiet ta' informazzjoni għal passiġġieri. Fl-aħħar jiem rajna illi mhux il-gruppi kollha ta' passiġġieri għandhom aċċess għall-internet m'għandhomx ukoll eh, mod kif tikkuntattjhom bil-telefon għal daqsan hemm ħafna gruppi li ma' jihdux il-titjiriet biznis pal ma namlu aħna biex niġu għal-plenarja. ħafna personi mandom xaċċess informazzjoni promovu din l-idea li nżidu l-informazzjoni. Grazzi l onorevol Ferrero. Grazzi ħafna, Signora President. Is-sitwazzjoni kawżata mill-sbruffar tal-vulkan fl-Iżlanda juri kemm jistgħu ħallhom pat fenomeni naturali li fortunatament huma rari, però iseħħu iva. U kol dan ħallhom pat fuq soċjetà u l-ekonomija u dan juri kif għandna nkunu preventivi fl-azzjoni tagħna. Dan il-każ ma jfissirx prevenzjoni kontra l-att tal-xi ħaġa impossibbli imma ifisser illi fil-ħin nieħdu il-miżuri sabiex eh, taffu l-effetti negattivi. Madana kollu ma nix nipermettu il dan jintuża bħala skuża sabiex nadottaw inizjattivi rilevanti. Netkellem dwar il-Single European Airspace u privatizzazzjoni tal-kontroll tat traffiku fl-ajru fl-Europa. fl ajru fl ewropa jekk hemm ħaġa li nistgħu nitalmu minn dan il-każ u li kemm huwa importanti illi kontroll ta' traffiku fl-ajru jibqgħu fis-settur pubbliku sabiex niżguraw il-sigurtà taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. l honorable Bertman. Onorevoli membri, kummissarju, għed nitkellmu dwar interruzzjoni fit traffiku flajru l-impatti għaw fuq is-settur tal-avjazzjoni. Jiena xtaqt infakkarkom li ċittadin u għal-iktar persuna importanti f'dan kollu. Hemm bżonn nibdew inħarsu lejn alternattivi u nibdew nimplementawhom bħal pereżempju it twaqif ta' network sa' ferroviji veloċita għolja dan ukoll iwassal għal anqas emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, grazzi. Is-Sur Rubik. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju, Sinjuri. Naħseb li huwa importanti ħafna illi nikkonsidraw li jem 2000 vulkan f'madwar id-dinja, 50 minnhom attivi. Din hija xi ħaġa li ma tolqotx l-Ewropa biss, ovvjament id-dinja kollha rridu naraw fejn jinsabu ir-riski u fejn oqsma ta' responsabilta. Jiena għal daqstant nissuġġerixxi sur Kommissarju il-Konsil ta' Riċerka Ewropew u Eurocontrol jagħmlu riċerka sabiex jagħmlu valutazzjoni tar riskju. Għaliex responsabilta hija dejjem fuq dimnet u ovvjament rridu naraw jekk hemmx riskju illi hemm bżonn nivalutaw ċittadini jistaw jeffetaw il-riskju billi ma jaqbdu xajruplani, pero rriżin nifokaw fuq riċerka. Grazie, Sur Rubik. E Sur Kelly għal-minuta. Thank you, Madam President. Grazie, Signor President. Sean Casey, il-ketib ta' Place snin ilu kien għal xaġa li nistgħu iswar elefanti u ukoll. Fejt naraw illi tafira zejt hija tjaħalli pat fuq l-ambjent u anka l-izbruffar tal-vulkani laqat il-tittiriet u l-linji tal-ajru u għat naraw li l-banik u kol affetwaw l-ekonomija bla dubju soffrejt pal ħafna oħrajn mill-izbruffar tal-vulkan. Dewedom tjumej biex immur l-ura dar, anka kelli naqbad karozzi ma personi li ma nafx, u kol dar boħra ġurnata unos biex wasal Brussel. Pero ħatalim taġa wahda, għan possibli li t-bukja t-biljet fuq Eurostar meta tkun qed tivvjaġġa. Għandek bżon il-karta ta' kreditu tijak u l-danu li għandek bżon meta biex t-bukja biljet. U dan ma mistax tagħmlu meta tkun qed tivvjaġġa, però nissuġġerix il-Kommissjoni sabiex jibdlu dan l ġiru u jagħmlu kollox konformi ma kif għandna anke l-vjaġġar bil-baħar u bl-ajru. Grazzi. Senjora Ayala għal-nofs minuta. Grazzi, President jeħtieġ li nifmu daqsxejn tajjeb it-teknoloġija li huma disponibbli biex mit tulus ġew għallunna b'mod dettaljat kif tista' tkun l-atmosfera u għalhekk m'għandniex ċar jekk is-sistemi informatiċi un ġew użati tajjeb biex nistgħu nsibu soluzzjoni. Nixtieq nkun naf jekk hux se nużaw dawn is-sistemi teknoloġiċi biex nixru qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi signora, Jala. Tana sanna għal tmiem il-kellima ta' Ted għaj il-Komissarju Speċjala id-Dibattitu, Signor President, Honorable Membri, grazie ħafna tal-punti interessanti illi għajjimtu. U anka problema tal-isħaba tal-irmiet. Kelli tliet minuti fil-bidu, u għadda stant issa nista' intawwa l-iktar baxar darbiet mill-inqas. Pero tinkwetaw xanżon fil-qosor. Kien periodu eċitanti u straordinarju. U għal darboħra. U għadċar il-vulkan għet jizbruffa u darboħra dan il-vulkan jizbruffa eh, u għal daqstant dan parti mill-ħajja u l-avjazzjoni mijiex kwistjoni Il jaffettwata mill-vulkani biss, manka mal maltemp borra, kull tip ta' fenomenu naturali illi jisseħħu u li u koll joħol u problemi fl-avjazzjoni. Kolla affarijiet normali. ħadd ma jista' jkun responsabbli lebda l-ebda linja tal-ajru, l-ebda gvern, lebda Unjoni Ewropea. Sissa, L-Unjoni Ewropea manda lebda kompetenza fir reglamentazzjoni ta' traffiku f'blajru. Huma korpi interkonvernativi li qed jitrattaw dawn il-problemi u awtoritajiet nazzjonali. Ovvjament, neskludu jew l-imbassru da kollu li jista' jiġri fis-settur tal-avjazzjoni huwa possibli u riski għandhom eh, jiġu maqsuma ma' kulħadd. U l-koll aħna nippreparaw ruħna għal dewmin. U aħna dejjem ovvjament lesti għal fenomeni naturali Għal dak li għandu xjaqsam kif għagġiċċejna u għagġiċċejna tard. Jiena kont hemmhekk f'Euro Control. U riskju tal-irmiet hija riskju reali. M'għandniex aspettattivi illi fl-axar insibu soluzzjonijiet xjentifiċi kemm partiċella għandha tkun kbira biex toħloq periklu għal magna. Pero ħadd ma jrid jagħti valutazzjoni preċiża. Ħadd ma jista' jgħid le din is-sħaba ma toħloġ periklu għal magna. Ovvjament l-affarijiet huma komplikati ħafna u d-deċiżjoni li nagħlqu l-ispazju tal-ajru ittieħdet anka grazzi għal regoli eżistenti li l-istituzzjonijiet rilevanti li huma responsabbli għal dan qablu fuqhom. Hekk xatt jistaqsi minn responsabbli għall luq tal-ispazju tal-ajru, jiena nistaqsi min ikun responsabbli jekk li kieku l-ispazju ma laqniehx u ġara xi ħaġa. Meta Eurocontrol provat issib approċ differenti, Ma kienieġ deċiżjoni faċli għaliex deċidi li tieħu responsabilta enormi għal dak l xaqsam l-avjazzjoni. Qed nitkellmu fuq ħajjiet fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb l-affarijiet saru eh, veloċi ta' raġonevoli taħt iċ-ċirkostanzi għaliex il- Kas tal volkan kien kas straordinarju, ovvjament. Issa xaħat għajem il-pont xnajdu fuq l-Indonezja u l-Istati Uniti. Ovvjament, il-responsabilità taqqa taħt il-piloti. L-lum il-piloti ma ċettaw ġenti ta' responsabilta u traffik Ewropew u għawijħet u eh, li ħafna. U rridu nsibu kol aktar flessibilita. Imma rridu nsibu kol informazzjoni ċara dwar teddit possibli, riski possibli. U ma nistawx Nitkellmu fuq l-Indonezja, ma fl-Istati Uniti l-affarijiet u maċari, il-pilota jiddeċidi. Ma fl-Ewropa irridu l-ewwel net noħol u xi approċċ komuni għal dak nuxaqsam metodoloġija sabiex tevalwa riskju. Issa dwar il-passiġġieri aħna b'mod konsistenti u b'saħħa kbira minn ta' kommissjoni dejjem għadna il drittijiet tal-passiġġieri u l-liġi dwar id-drittijiet tal-passiġġieri għandha tkun obduta. Dan huwa messaġġ ċar l-inforzar ta' din il-liġi għafidejn l-Stati membri imma naf li ħafna Stati membri ħafna linji tal-ajru ħadu tal-pont b'serjetà kbira. Hemm eżempji differenti U ovvjament l-affarijiet tetu bis-serjetà u se jkollna reviżjoni għal dak xi saqsam dirtiet tal-passiġġieri u hemmhekk se naraw se nagħmlu ma attentati sabiex iġa appożat id-dirtiet tal-passiġġieri u interpretazzjoni differenti ta' drittijiet tal-passiġġieri, ma f'termini ġenerali il leġizlazzjoni ħadmet tajb ħafna. U loġika għandu jkun hawn u dritt tal-passiġġieri jgħidu li passiġġieri għandhom jiġu provduti b'informazzjoni. U brimborsu ukoll f'każ illi l passiġġieri kollu dritt għal dan. Mhux kompensa, x'kompensa huwa xi ħaġa differenti. Għanna programm bħalissa Single Sky sabiex il-management E, jiġi uniformi, ma tistax nitkellem dwar kooperazzjoni bejn l-Stati membri f'da perjodu partikolari. Il-Konsil ta' Trasport ikkopera bisħiħ u ħafna deċiżjonijiet li xaktarx taħt ċirkostanzi oħrajn kienu jieħdu aktar fit-tul. Imma ma nistax ngħid illi kellna kooperazzjoni ħażina mal-Istati membri sabiex nippreparaw u nitrattaw dan il-Kunsil straordinarju. Konsekwenzi finanzjarju l-aspet finanzjarju sa. Regoli ma sempliċi u ma ċari ħafna fil-dokument li preparajna u l-dokument li preparaw tliet eh, komissari Ren Almunjaw jien. Għen skam fa' għajnuna tal-istat, u għajnuna tal-istat tista' tingħata jekk stat membru jaħseb illi hemm raġunijiet differenti illi tingħata għajnuna tal-istat lill-linja tal-ajru. Linja tal-ajru tinsab diffikultajiet. Għaliex ovvjament il- dan il-passiġġieri għandhom jitħallsu mill-linji tal-ajru. U jekk stat membru jħoss l li tal-ajru jinsab situazzjoni diffiċli, allura tista' tingħata għajnuna tal-istat, imma qabel ma tingħata għajnuna tal-istat għandha ssir valutazzjoni eh, u wkoll sabiex ma jkunx hemm distorzjonijiet fis-suq. U sabiex ma jkunx hemm vantaġġi inġusti. Dan kien ukoll puntat tħassib għal linji tal-ajru. U ovvjament il-Komissjoni responsabbli li kulħadd jiġi trattat kif suppost. U Dipartiment tal kompetizzjoni tagħna żgur se jeżaminaw wkoll is-sitwazzjoni fuq kol każijiet tajnuna tal-Istat sissa ma nafx kien hemm xi ħadd li japplika l-għajnuna tal-istat dan qasam għaliex kifat fil-bidu il-linji tal-ajru għandhom pjanijiet ta' emerġenza. Uħut qalu li għandhom assikurazzjoni u għandhom ikollhom assikurazzjoni nistaqsejtu kollu l-assikurazzjoni u din hija possibbli għaliex ma tistax tiddiskrivi l-prodott. Hemm għandhom emerġenza fuq kif jitrattaw ċirkostanzi straordinari illi jinterrompu l-vjaġġi pal ekonomista nista' nara li hemm ħafna lok ta' kif nistgħu nikkalkulaw it-telf. Wet ovvjament ma stax ikkalkula Kemm kienu kbar id-danni li kkawża dan l-isbruffar ta' dal-vulkan fuq trasport alternattiv ovvjament se nkomplu nafsu se jkollna eh, laqat taħt eh, l-umbrella ta' tenz mal-ministri rilevanti sabiex niżviluppaw modi oħra ta' vjaġġar. Ovvjament jiena staqsejt lill eh, linji ferroviari ta' xistaw jagħmlu. U x'kellhom bżonn waqt din il-kriżi. U bat informazzjoni interessanti ħafna. Kien hemm ferrovija addizzjonali ma' informazzjoni dwar dan u disponibilità għada ħaġa fqira ħafna. U żgur din se tkun waħda mill-prioritet tagħna fil-ġejjin, ġifieri konna informazzjoni aħjar ta' possibiltajiet alternattivi. Ovvjament, jekk ikonna kriżi fil-avjazzjoni, sabiex niedu passiġġieri fid-destinazzjoni tagħhom, se tkun xi ħaġa fidejn il-linji tal-ajru. Però l-għadna fil-proċess ta' li pjanar bżon nikkonsidraw modi alternattivi, mhux ma Amadeus imma magni oħrajn ukoll. Ħaġa interessanti għall-aħħar. Ovvjament tajjeb nitalmu lezzjonijiet. Aħna l-lezzjonijiet tal-imnijom u ħankomplu naċċeleraw il-pjaniet tagħna u miżuri tagħna sabiex noħolqu aktar management ta' traffiku tal-ajru li jkun aktar streamlined, però ovvjament il-vulkani ma jobdu l-ebda regola u rridu nkunu lesti ma nistax neskludu avvenimenti straordinarji oħrajn fil-ġejjin. Ovvjament riskju dem se jkun hemm. U dan għandu komparti mill-pjanar tal-attivitajiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju. Dan wassanna fit-tmiem id-dibattitu tagħna.